Pan Prezida! President. So good morning colleagues. Lodwa tajba, kollegi, jekk intom tistaw issibu postkom. Aħna nkunu nistaw nibdew bil-proċedura tal-votazzjoni. Hemm ħafna punti fuq l-aġenda llum u għalhekk tajb li nibdew mill-aktar fis. U ser nibda point of Order, Sur Karim. <coughs> Sur President, fil-gazzetta tal-Figaro qed jirrapportaw lil ġurnalista il-ġimgħa li għaddiet mhux biss daħal fil-Parlament Ewropew b'gan, pistola, però irnexxielu jidħol u jkun fil-qrib il- Prinċep Karlu tal-Ingilterra, meta tinqisu it-ħassib kollu li jaw fuq is-sigurtà tal-Parlament Ewropew, tista' tassigurana llum li intom qegħdin teħdu dawn il- kwistjonijiet bis-serjetà u review issir bis-sigriet mill-Biro tal-Parlament mhux se tkun biss eżerċizzju ta' riflessjoni, però riforma qawwija tas-sigurtà. Thank you, Mr. Karim. I can assure you that... Grazie, Sur Karim. Din il-kwistjoni sa' nassikurak li għetti tiħed mod serju ħafna, għetti ġi diskussa skont l-informazzjoni li għanda fil-konferenza tal-presidenti u tistaw tkunu ċerti li l-parlament qed jagħti attenzjoni qawwija lil din il-kwistjoni, għax kwistjoni verament serja. Now we can start with the votes. In the lights of... Mela nibdew bil-voti it-test fuq il-liġi tal-medja tax-xandir fil-Ungarija eh, għallum ser tiġi reveduta għalek niproponi li l-vot jiġi postpont skont ir-regola 177 paragrafu 4 id-deċiżjoni għal tal-azzjoni fuq din il-kwistjoni fuq il- Skadenzi ġodda neċessarji ser titħed fil-laqa tal-konferenza tal-presidenti il-ħamis 3 ta' marzu 2011. Mela, min jixtieq jitkellem favur? Ħadd ma jixtieqx ma jixtieq jitkellem favur? Min jixtieq jitkellem kontra? There is a lady at Wait, no, Thank you very much. Grazzi tassew, Sur President. Tabilħaq bilħaq naħseb li wara l sviluppi reċenti li tabilħaq. kienu fuq il-mejda tal-Kummissarju, però mhux fuq il-mejda tal-Parlament, aħna rridu nipposponu l-vot fuq ir-reżoluzzjoni għaliex ir-riżoluzzjoni trid tiġi adattata skont l-iżviluppi ġodda, grazzi. Thank you, Sir Grazzi tassew mela dik inti tkellem favur, mela min irid jitkellem kontra issa. Ħadd mela aħna nivvultaw għal dawk li ma favur il-posponiment kontra astenzjonijiet għaddiet mela il-punt ser jiġi post-post. Issa l-punt li jmiss huwa il-vot fuq ir-rapport ta' Sir Zalba Bidegan fuq il klawzula ta' salvagwardja bilaterali tal-ftehim tal-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea. Għalhekk ser nivvotaw fuq test u nibdew bl-amenda 55 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Nivvotaw fuq il-proposta amendata dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ammenda numru 56 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ammenda 57 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni tal leġizlazzjoni għandna votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? i votazzjoni maluqa. u fil-fat għaddiet. Nifirħu li rapporter Il-punt li jmist ħan votaw fuq il-rapport ta' Sur Kalfin fuq loti tal-garanzija tal-Unjoni Ewropea li l-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn selfu garanzija għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea. Mela għanna t-tessħiħ, pero l-ewel net għanna amenda orali. Is-sur Kalfin, jek joġbok. Grazzi ta' sewżis kollegi fid-dawl ta' żviluppi reċenti li saru fil-pajjiżi tal-Mediterran u tramutana tal-Afrika u tibdil demokratiku l-konsegwenzi tal-iżviluppi bl-inklużjoni tal-fluss migratorju fl-Unjoni Ewropea, nixtieq nissuġġerixxi amenda orali bċertu ċifri fir-rapport u l-amenda għada kifini. Fannes wieħed iċ-ċifri l-ġodda fuq eh, il-pajizi ġirinu ta' sħubija għandu jinqara 13 biljun 664 miljun u pajizi mediterrani għanna 9 biljun 700 miljun. Ir-riżultat ta' dawn il-bidliet għandu jkun korrezzjoni fit l-artikli 2 paragrafu 1 Punt wieħed, iċ-ċifra fil-fatt hija 29 biljun 567 miljun u l-mandat ġenerali huwa 27 biljun 567 miljun. Grazzi tassew, Sur Kalfin, għaw xi oġġezzjonijiet dwar dan? Ma jidher li hawn l-ebda oġġezzjonijiet? U għalhekk amenda wieħed għandna vot nominali, l-votazzjoni miftuħa. Vot votazzjoni magħluqa. u għadda. Naddu għall amenda numru 5, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa nistaw naddu għal amenda 6, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. Amenda numru 4, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal amenda numru 7. Dawk ma favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Naddu għal amenda numru 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Amenda 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Jekk għandkom diffikultajiet bil-magni, aħna ser nibatu persuna teknika. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Issa nistaw nivvutaw fuq il-proposta amendata dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet għanna rezoluzzjoni leġislativa għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U fil-fat għaddiet u nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa ir-rapport Missur Sturdy rigward il-ftejm ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea. Qed nara li r-rapporter jixtieq jitkellem. Chair, Kulħadd irid iħaffef nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni u lill shadow rapporters fuq din il-kwistjoni għaliex dan huwa ftehim ta' kummerċ ħilas importantissimu u li huwa tajjeb ħafna u l-Parlament għandu l-opportunità li jappoġġja dan il-ftejm u jressa idejat li ser ikunu fantastiċi għal-ġejjini. Grazzi tassew. Mela, issa naddu għal votazzjoni ta' dan il-rapport fantastiku, għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u fil-fatt għaddiet. Nifirħu li rapporter li sur Sterdi naddu għal votazzjoni li jimmis tanna seba mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu. Nibdew paragrafu 9 dan huwa vot maqsum mela għalna l-ewwel parti votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10. Votazzjoni maqsuma dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti. Votazzjoni nominali mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Paragrafu 11. L-ewwel parti hija votazzjoni nominali mela l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u fil-fatt għaddiet it-tieni parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet paragrafu 15 votazzjoni nominali l-ewwel parti għal votazzjoni nominali mela l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet, it-tieni parti għandna dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet nivvutaw fuq rezoluzzjoni pala ħaġa siħa dawk ma favur, kontra, astenzjoniet u għaddiet. U jissanna il-votazzjoni fuq tlet mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar l-implementazzjoni għall-istrateġija tal-Unjoni Europea Reġjun tad-Danubju amenda wieħed ġiet irtirata, allura ser nivvotaw pala riżoluzzjoni pala xaġa sħiħa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet maġġoranza ċara. Issa għandna sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet fuq l-istrat dritt fir-Russja. U ser nessa rezoluzzjoni kolla kemmija l-vod minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-punt li jmiss għanna mozzjoni għal rezoluzzjoni rigward l-istrateġija enerġetika tal-Bank Dinji u ser nibdew paragrafu Tnejn huwa votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dawk ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk ma' favur kontra astenzjonijiet naħseb ma' ddietx. Tajjeb wis mela nagħmlu verifika elettronika u l-votazzjoni miftuħa. On the second part, the vote is... Il-votazzjoni magħluqa u nifutaw tini parti. U fil-faġġita adottata. Issa sanda għanna amenda numru 5 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet naħseb li rridu namlu verifika mill-ġdid hawnhekk, verifika elettronika mela l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt tad-diet. Mela għalhekk ngħaddu għal amenda numru 2 dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet u ħan verifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. U fil-fat għaddiet. Mela għalek issa nistaw naddu għal paragrafu 7, votazzjoni maqsuma l ewwel parti, minnu favur, kontra, astenzjonijiet, u nasab irridu niverifikaw mill-ġdib mod elettroniku l-votazzjoni maqsuma. Votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata it-tieni parti mela. Dawk ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu numru 10. Votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti mela dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet. Ħan verifikaw mill-ġiet il-mod elettroniku mela votazzjoni miftuħa. Notazzjoni maluqa. U din ġiet adottata. Ġiet adottata u naddu għattini parti mela dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal amenda numru 3 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu numru 12 għal darboħra maqsuma fit tnejn mela l-ewwel parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk ma favur kontra astenzjonijiet vot elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Amenda numru 4 dawk ma favur kontra Astenzjonijiet, mela niverifikaw mod elettroniku mill-ġdid il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għal premessa A, darboħra maqsuma f'żewġ partijiet dak mela l-ewwel waħda dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak li ma favur, kontra, astenzjonijiet Nerġaw niverifikaw mod elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt għaddiet. Għanna premessa numru ċe, amenda numru wieħed, dawk ma favur, dawk li ma kontra, astenzjoniet għaddiet, u għan votaw fuq rezoluzzjoni pala ċaġa siħa, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet u għaddiet. Congratulations. The next I U issa naddu għal sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet dwar l-Ewropa 2020. Nibdew bil-paragrafu 3 li huwa maqsum L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vot ivvota, votazzjoni magħluqa. U nistgħu naraw li għaddiet. U wissanna emenda numru wieħed. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-Sur Bullman għandu emenda bil-fom, jekk joġbok. Grazzi, President, tal-kelma, fissem il-grupp tijaj, jien nishtiq niprezenta emenda bil-fom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 Thank you. Anybody against? Grazzi, hemm xi ħadd kontra? Le. Allura issa nistgħu nifutaw fuq l-emendi ora bil-fom. Dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Issa l-paragrafu 12 dan huwa dinja votazzjoni maqsuma. Parti mela l-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u għaddiet tini parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, le, kullħat vota iva, mela votazzjoni maluqa u għaddiet. Issa l-paragrafu 13 għal darboħra votazzjoni maqsuma, nibdew votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kullħat vota votazzjoni maluqa, u għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaw din u koll għaddiet. Issa l-paragrafu 20, l-ewel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet, it-tini parti, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anka di għaddiet. Il-paragrafu 21, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa għaddiet ukoll. Paragrafu 21 l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet b'mod ċar. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Jiddispjaċini qed il-President, il-votazzjoni miftuħa. Fiċkiltuni. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa issa qed jagħti President u għaddiet. U issa għandna emenda numru 2 dawk li huma favur dawk li huma kontra stensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 26, dawk favur kontra astensjoniet u issa kull kull jivvota għal proposta kif inhi u di għaddiet. U nifirħu l-rapporter. U issa nafataw għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-Komitat tal-Impjegi u affarijiet soċjali fuq l-implementazzjoni tal-linji gwida tal-politiki ta' impjegi tal-Istati membri. Nibdew bil-paragrafu 4, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet b'maġġoranza ċara. Paragrafu numru 7, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 17, żewġ partijiet. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet għaw Point of order. ma nixtiex intewem l-affarijiet però l-magna tiegħi mhix taħdem qed jgħid il-membru parlamentari. Ħanibatu lek tekniku mill-ewwel. Issa ħanivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni mill-ewwel kollha kemm hi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. U saħan votaw fuq il-rapport mi Sinjura Perez dwar il-lini gwida għal-politika tal-Istati membri dwar l impiegi Għan votaw taħt il- dan huwa eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd kellu ċans biex jivvota. Votazzjoni magħluqa. U b'mod ċar ġiet adottata il-punt huwa dwar sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel. Nibdew bil-emenda numru 5 li hija votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U di ma ċiċ aċċettata. L-emenda numru 6, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u għal darbohrati ma ċiċ aċċettata. Emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U di għal darbohra ma ċiċ aċċettata. Il-paragrafu 5 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa naqlem il-President, tixtiqu verifika elettronika, immorru għal verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq it-tini parti tal-paragrafu 5. Votazzjoni maluqa. U maġiċ aċċettata kelkom raġun. Issa naddu għall-emenda numru 9. Din hija votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u ma ċiċ aċċettata. Allura issa għandna l-paragrafu 6 għal darboħra f'żewġ partijiet dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet darba maddieċ. Il-paragrafu 10 f'żewġ partijiet dawk favur, dawk, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet nistgħu namlu verifika elettronika. Naħseb illi għaddiet imma namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, maluqa, iva diet. B'mod ċar. Iġfri jekk joġobkom ollu jdejkom sew. Issa, il-paragrafu 13 li u kol f'żewġ partijiet, lew fuq l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra għaddiet ukoll. Issa għandna emenda numru 11, votazzjoni nominali, Votazzjoni miftuħa, maluqa. U ġikaddit. U issa għanna wara l-paragrafu 20 għanna l-emenda numru 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U di maġiċ aċċettata b'ħames voti. Il-paragrafu 21 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet. Paragrafu 23 fi tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjoniet għaddiet. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjoniet verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq it-tielet parti. Votazzjoni maluqa. U dik ma ġietx aċċettata. Issa, il-paragrafu 27 għal darboħra votazzjoni maqsuma bi fitlet partijiet. Dawk nibdew bl-ewwel, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it telet parti dawk mm, hija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u r-riżultat ifisser li għaddiet. Issa għandna l-emenda 27 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u di għaddiet bitlet voti. F'dak il-kas issa ngħaddu għall-emenda numru 2. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma ġiċ aċċettata. L-emenda numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, l-emenda numru tlieta dawk favur, dawk kontra, mhux ċar, nam votazzjoni elettronika. Votazzjoni magħluqa. u di għaddiet. Issa dawk li huma favur, dawk kontra, astensjonijiet riġet ma ġiċ aċċettata l-emenda erba. Issa premessa de maqsuma f'żewġ parti, dawk favur għaddiet l-ewwel parti, t tini parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk favur, dawk kontra, ehm, astenzjonijiet għaddiet. Kollegi, din iġibna fit tmiem il-votazzjoni, grazzi għal kooperazzjoni minn ta'kom. Domna 28 minuta u 30 sekonda biex nivvotaw. Now we will have the... U issa ħikonna l-ispiegazzjoni tal-voti.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 Now we will have the explanation of the... Issa spiegazzjoni tal-voti. U nibdew bil-rapport minn Zalba Bidegajn dwar il-klausola ta' salvagwardja bilaterali tal-tim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Korea.